jiġi ikkonfermat. Is-sur li Ħarru informani li reżenja mill-Parlament Ewropew skont regola erba' paragrafi wieħed tnejn tar-regola ta' proċedura Parlament Ewropew jieħu nota ta' din ir-riżenja u jiddikjara post mill-ewwel mill-erba ta' jannar 2012. Xtaqt ninformakom li flimkien mal-President tal-Konsil